Grazzi Grazie ħafna, President, Kommissarju, Rappresentant tal-Kunsel. Il-raġuni li għamilt il-mistoqsija hija li nħarsu lejn il-kunċett ta' enerġija b'livell baxx ta' karbonju li offret il-Komissjoni fl-2007 biex bdejt eh, timplementa diversi miżuri ġew suġġeriti inizjattivi tal-Industrija tal-Ewropea bis-CCS u forum oħra ta' enerġija rinnovabbli ħalli jekk aħna jkollna eh, retikolat netwerk ta' eh, infrastruttura tal-enerġija u sistemi ta' teknoloġija u aħna konna eh, steering committee biex indaħlu il-teknoloġija ġdida. Il-finanzjar ovvjament huwa eh, kwestjoni importanti, il-pjan ta' riċerka numru 7 86 eh, biljun euro huwa dedikati għal dan. fil 2010 Komissjoni fuq il-Komunikazzjoni dwar il-Finanzjar ta' Teknoloġija ta' Eh, livell bas ta' karbonju li titlob li kunem eh, zida ta' tlet darbit zjed eh, ta' investiment fil tip ta' enerġija fi snin ġejjin. Dina għandha titqassam bejn bejn teknoloġiji ta' livell baxx ta' karbonju biex l-Europa ma tkunx daqshekk dipendenti fuq it-teknoloġiji tal-korbonju u tuża forom iżjed rinnovabbli. L-aħħar verżjoni tal-pjan eh, tiddedika 6 biljun euro biex niżviluppaw l-enerġija mir-rieħ li sal-2020 skont il-Kommissjoni tista' tipproduċi eh, wieħed minn kull ħamsa tal-enerġija li nużaw. U kif ukoll diżenji ta' impjanti ta' enerġija solari gbar u kol riċerka fil-biofuels għalli dawn ikun jistaw jiġu integrati fit-taħlita ta' eh, enerġija u dan jiġu offruti fis-suq għalli nofs il-grid taħdem eh, bazata fuq il-kunċett ta' smart grid. Eh, il ħatfa u ħazna tal-karbonju hija forma ġiġa u koll aħna investaw hemmhekk investiment ta' 7 biljuni. Għandna wkoll programm ta' Smart City biex niżguraw li hemm inċentivi adekwati f'dak is-settur ukoll. Il-Kommissjoni ah, suġġeritu ukoll li ikun hemm Eh, sħubija bej is-settur privatu pubbliku biex wieħed jitratta din il-kwestjoni fl-2009 imma fl-istess ħin jikunem hemm ekwilibrju adekwat ta' żewġ naħa bej żewġ naħat ta' tik ta' sħubija. 7% u 30% huwa ħaġa tajba, ma mhux fil-każ tal-settur nukleari evidentement. Għal proġetti li jinvolvu iżjed riskju il-finanzjar pubbliku għandu jkollu rwol iżjed importanti għal fl-opinjoni tal-Kommissjoni u biex ikon eh, livell adekwat ta' intervenzjoni huma jipromuvu impjanti fl-Unjoni Ewropea kollu fejn kunem hemm valur miżjud eh, qabel dan huwa 80% eh, tal-investiment pubbliku fil-preżent forum ta' enerġija mhux nukleari fil-livell huwa fil-livell nazzjonali fil-preżent. Min feħħeġ il-flus? F-komissjoni tħoss li għandna bżonn li għandna bżonn 75 sa 80 biljun euro iżjed għalhekk il-kumitat tagħna fokat biss fuq ċerta kwistjonijiet aħna bżonn iżjed formazzjoni, għandna bżonn niċċaraw ċerti elementi dal-aspett tal-finanzjar. Forsi nfakkarkom li l biraħ il-Kommissjoni eh, tatna lista ta' prioritajiet tagħha eh, għal pjan tagħha biex tippromovi eh, investiment fil ta' karbonju. U kif għandha intenzjoni li toffri possibilitajiet oħra. Meta wieħed iżomm f'moħħu tmin programm għavas biex nizguraw li l-budgets li ġew stabiliti għall-inizjattivi industrijali jiġu rispettati. Il-Kommissjoni għandha intenzjoni toffri risorsi oħra għal diversi possibilitajiet li jiġu offrut. Mhux ħanoqgħod naqra da kollu ġa ġi moti għal kommissjoni konna reazzjoni minn għand it-tnejn. Grazzi ħafna, Sir War. Nadisa il-Ministru Marin Ribi, fissem il-Konsil. Eh, muchas gracias, Presidente. Grazie Hafna. President, eh, l-għodba tajba, jena nishtiq nibda billi nisħaq l-importanza tal-pjan strategiku tal-enerġija u l-kontribuzzjoni neċessarja tiegħu biex ikun jista' l iżvilupp u l-applikazzjoni ta' teknoloġija ta' enerġija nadifa, sostenibbli u effiċjenti. Minna dal-plan ma jkunx possibbli naslu għall-nani ta' l 2020 li aħna ħadna eh, aċċettajna u namlu tranzizjoni eh, għal ekonomija li hija baxxa fil-karbonju fil sal-2050. Eh, Ħad gost li bej il-Parlament il-Kunsill jaqblu dwar eh, l-importanza u l-bżon ta' dal-pjan. Il-Kunsill ta' Nġi għandu intenzjon li adotta l-konklużjonijiet eh, fil-pjan fil-laqqa ta' 12 ta' Marzu. Dawn huma referenza importanti għal Kunsill Ewropew tal-rebbija ta' 25 ta' Marzu għax dik fuq l-aġenda tiegħu. Il-proposta ta' konklużjonijiet li ħajġi trattat fil-Kunsill għandu fih finanzjazzjoni imma kollox ovvjament huwa format prudenti l-għan tagħna huwa li ma nġudikawx in-negozjati li wieħed li jrid jiżviluppa. Il-prinċipju li hemm dan il-proposta ta' konklużjoni huma dawn l-ewwel wasal iż-ħin biex naddu mill-roadmaps road eh, teknoloġiċi u nippruvaw noperaw da kollu. Għanna nagħmluha bil-mod imma kemm jista' jkun malaj It-tieni li l-forma kif aħna għanna nipproċedu dak li riċerka enerġija fl-Ewropa għandha tgħadda l-utilizzazzjoni tar-risorsi pubbliċi u jkun hemm assoċjazzjonijiet bejn settur privat u pubbliku. Hekk eh, stedina li l-Kommissjoni tistabbilixxi pjattaforma li kull organizzazzjoni finanzjarja interessata tkun involuti għal jkun hemm skambju tal-aħjar prassi eh, li fl-istess ħin ukoll jkunu jistgħu jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom. Tielet, meta wieħed iżomm f'moħħu l-ammont ta' finanzjazzjoni pubblika privata eh, fil-żmien medju biex speċjalment ikollu proġetti ta' dimostrazzjoni hemm bżonn li jiġi miżjud li proporzjon ta' investiment pubbliku fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li dena nieħdu nota ta' dan, mhux biss fil nirrevedlu il-budget imma n negozjati għal affarz finanzjarju li ġej. L-raba l awtoritajiet tal istati membri għawhom qalbhom biex joffru inċentivi adekwati u jibatu sinjali li wassal l-implementazzjoni. ikun hemm bżonn għandhom iżidu eh, il-finanzi pubbliku eh, biex jiżviluppaw dit-tip ta' teknoloġija baxxa fl-użu ta' karbonju Il-Hamas Komissjoni u l-Bank Ewropew ta' Investimenti qed jaħdmu flimkien biex jtejbu l-koordinazzjoni u l-kontinuità tal-finanzjazzjoni ta' proġetti li juru l settur tal-enerġija li għandu eh, riskju kbir teknoloġiku. Fl-istessin qed jaħdmu biex jimmobilizzaw u joffru eh, ejjun ta' finanzjazzjoni oħra pubbliċi u privati. Fl-aħħar, Komissjoni u l-Bank Ewropew ta' Investimenti qed jippruvaw jagħmlu valutazzjoni tal-pakketti ta' finanzjazzjoni biex proġetti kbar eh, ikunu jistaw jaqdu il-risorsi minn min ejjun differenti u jizviluppaw eh, strument li u tajja pal finanzazzjoni ta' da. Sinjuri, dawn elementi huma messaġġ ċar dwar l-investiment fil-ġejjini fil-teknoloġija ta' baxxa fil-karbonju. Indipendentement mill-limitazzjonijiet tal-budget li għandna bħalissa, il-messaġġ tal-Kunsill ħajkun wieħed ta' kompromess, wieħed pożittiv U dak li xaqsam l-importanza ta' dan fil-livell Ewropew kif ukoll li kull stat membru għandu bżonn jinvesti f'dan it-tip ta' teknoloġija baxxa fil-karbonju. Dora u Peter Grazzi ħafna. Rappresentant ta' Kull issa ngħaddi lill-Kommissarju Potocznik. President, distinguished members of European Parliament, good morning. Nodwa tajba li kulħadd. Jena għatniħu post. Gunter Ottinger illum Jina huwa pjaċir kbir għalija li qed nitkellmu dwar il-ġejjin tat-teknoloġiji tal-level baxx ta' karbonju. Jiena kont involut personalment fl-iżvilupp tal-pjan ta' strateġiku. Fl-aħħar kommissjoni jiena nemmen li l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija hija waħda mill- eh, eh, punti importanti tal-politika tal-enerġija li aħna rridu niżviluppaw flimkien fis-snin ġejjin. Il-rapport tal-Parlament ta' Ġunju tal-2008 eh, kien ċar fej proponiet li jkun hemm li jkun pjan ambizzjuż. Aħna m'għandniex imbaxxu l-ambizzjonijiet. Aħna llum tlabtu għamiltu tliet mistoqsijiet jħan rispondihom. L-ewwel prioritajiet tagħna għal 2010-2020 u t-nedija tal-inizjattivi industrijali Ewropea dawk is-sitt inizjattivi jaqblu mal-prioritajiet tagħna. Eh, l enerġi it-tip ta' enerġija kollha, smarts, grids, eh, carbon capture, u affarijiet oħra kienu eh, ġew appoġġati mill-Kunsill. bit talba tagħkom aħna u kol tajna priorità l-efficienza tal-enerġija bil nizviluppajna inizjattiva eh, eh, Smart Cities biex nizviluppaw il-potenzjal tas suq ta' eh, enerġija l umma effiċenti fil-reġuni u fil-blibliet biex natu priorità l-attivitajiet fil eh, eh, f'din inizjattiva flimkien ma' dawn il-partit interessati għamilna eh, roadmaps ta' teknoloġija 2010-2020. Dawn il-roadmaps jgħatu għanijiet konkreti u l-mezzi biex naslu għalihom. L-inizjattivi huma maturi biex aħna nniduhom din is-sena l-2010. Smart Smart City biss u ħajsir sena d-dihla. it mistoqsija hija dwar il-bżon ta', ta budgets adekwati li għet jista' jantiċipon fil-pjani fil-periodu ta' finanzjar preżenti u wara l-2014. L-istima tagħna hija li b'dan il-pjan stabilit għall-investiment pubbliku u privat għall-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' baxx ta' karbonju huwa ta' 8 biljuni kull sena. Illum eh, eh, bħalissa xi 3 biljuni qed jiġu investiti f'kull sena fl-Unjoni Ewropea. Ġifri għandna bżonn 50 eh, biljun ieħor fil-perjodu 2010-2020 biex nkopru dan differenza għandha tkun ħaġa essenzjali fis-snin li ġejjin. L-isforz għandu jiġi fokat fej l-intervenzjoni tkun iżet effiċenti biex nevitaw duplikazzjoni u waslu l-akbar potenzjal fil-suq. U hija ħaġa ċara li eh, investimenti eh, eh, mhux ħajkunu bizzejiet li hemm prezenti mis-seba program jew il-pjan ta' kupru. Laqqas mu ħajkunu bizzejiet il-fondi mill-Emission Trading Allowances li ġew riservati għal ħatfa tal-karbonju u ħazna tiegħu. Dan huwa xerba biljuni palissa għandna bżonn sforzi kbar mill-settur privat u pubbliku u s-settur pubbliku jinkludi l-Unjoni Ewropea kif ukoll l istati membri. Allora biex nkun ċar il-maġġoranza tal-flus irid jiġi minn fejn eh, l-iżjed flus. Intkom saqsejtu jekk il-Kommissjoni għandux intenzjoni li tifinanza eh, traqat oħra ta' investim ta' enerġija u teknoloġiji tal-enerġija. Eh, teknoloġiji oħra evidentement ħa jiżviluppaw biż-żmien. Allora l-plan għandu jibqa' flessibbli kif aħna urajna ġa bl-inizjattiva ġdida fuq l-efficienza tal-enerġija Smart Cities li nisperaw li nkunu nistaw n-nidu fl-2011 aħna ħan ippruvaw namlu eh, monitoraġġ ta' l-aħjar teknoloġiji b'dan bil eh, pjan Setis li qed tiffunzjona fuq eh, teknoloġija ta' ħazna u tal-oċeani u nipprovaw nidentifikaw l-aħjar opportunitajiet tal-intervenzjoni minna tal-Ewropa. Aħna wkoll eh, inkoraġġejna li tiġi stabilita plattaforma ġida ta' teknoloġiji dwar eh, kif insaħnu, kif inkesħu biex is-setturi jkunu jistgħu jistabilixxu l-pjanijiet tagħhom. Jiena qed kuntenta li dan qed ikollha appoġġ huwa eh, element essenzjali biex naslu għall-lanijiet tagħna għall-Ewropa u għall-ġejjini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Kommissarju. Issa ħa naddu għal-kellima fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel wieħed huwa surrodil għal PPP eh, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Ministru, Kommissarju jina verament kontent eh, li qed nara kawek Kummissarju Potocznik li qed tukupa il-portfolio tal-ambjent u industrija jien ringrazzjak tal dikirazzjoni li għamilt qabel u jiena nixtieq ngħid li ħadd gost ukoll eh, bil-mistoqsija tas surrol. Eh, u kellu raġun li saqsi lilek biex jara l x x'opinjoni għanda fuq il-kwestjoni sekk essenzjali ġifieri, teknoloġiji ta' level baxxar ta' karbonju u l-finanzjat tagħhom. Il-popolazzjoni tad-dinja qed tikber. 40% tal-enerġija li għandna bżonn tiżżiżi sal-2030 ehm, tiżżiż b-40% u 80% tiġi minn stati membri li mhumiex ta' membri tal-OECD. Dan huma sfidi kbar. Is-soluzzjoni mhix ideoloġija biex nħarsu l-ġewwa laqqas li eh, nħarsu lura laqqas l-Unjoni Ewropea għandha dmir biex tintervjeni eh, permettili ngħid xi ħaġa dwar kwistjoni li tista' tifridna hawnhekk fil-gruppi fuq l-enerġija nukleari. Issa dwar l-enerġija nukleari għandna ċerta stati membri li għamlu avanzaw ħafna f'dul kwistjonijiet ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea għandha xi privileġġ imma għanda obbligu, għanda obbligu tiħu parti fil-dibattitu fil-finanzjar. L-enerġija nukleari hija Eh, forma ta' enerġija li m'għandix karbonju għandha bżonn finanzjar u bżon bżonn finanzjar mill-kredits tal-karbonju biex niżviluppaw riċerka, taħriġ u żvilupp. Dawn l-aspetti kollha aħna ħanamlu xi emendi biex intejbu riżoluzzjonijiet li ġiġa saru. E Permetti li forsi li nikkonkludi b'ftit klim fuq il-sottoprodotti daw tal-enerġija nukleari hemm żewġ possibiltajiet jew ħazna fit-żmien fit-tul bħall-Istati Uniti u hawnhekk fl-Unjoni Ewropea qed nippruvaw nużaw il-valur ta' da u nirriċiklaw Franza, Ġappun u Russja għażlu dan. Għandna bżonn li jkollna kompetenza għas-sigurtà u uh, sigurezza u nisperaw li nkunu nistgħu nafdu fuq ċenza fuq da. Grazzi. Dora. Grazzi l-Sur Odi u fisem les u di il-Grupp Soċjalista il-Sinjura Riera Madurell. Grazie ħafna, Sinjura Presidenta, Presidenta Konsel, Segretarju ta' Stat, Komissarju Potocznik, kollegi, aħna kollha nafu li bdiet teżistiġa jibda jeżisti konsensus dwar l-idea li meta iżjed ma naslu għal eh, ekonomija ħadra iżjed noħorġu, iżjed kmini noħorġu mill-krizi. Diversi studji eh, jenat eh, li nipromovu l-20% ta' bl-enerġija l-unibam se jwaslu li 8.8 miljun ta' ti ġodda f'dan settur. Jikkalkulak li 2 minn kull tlieta joħorġu minn impretrapiżi zar u medji. Il-offol huwa l-iżvilupp tal-teknoloġiji ħodor. Biex dan ikun hekk, il-grupp tiegħi jiddefendi tliet għanijiet principali. L-ewwel li jkun hemm kompromess eh, impenn veru biex ikun hemm finanzjara dan il-pjan. Mhux biżejjed li niġbru programmi ġodda, eh, programm li ġa jeżistu aħna nħossu li hemm bżonn li nantana nintroduċuh billi natu eh, żieda finanzjar dak l xjaqsam enerġija eh, renovabbli u effiċenza fl-enerġija. U hija ħaġa li nagħmlu ġa eh, fil-riveżjoni tal-perspettivi finanzjarji u fil-negozjati tal-perspettivi ġodda. It-tieni jekk aħna nixtiequ li noħolqu daw l-impigi li l-ekonomija tagħna għandna bżonn biex toħroġ mill-kriżi huwa essenzjali li aħna eh, nibdu l-fazi ta' demonstrazzjoni ta' tip ta' enerġija rinnovabbli u l-aħħar ma nistawx natu verament il-potenzjal għal dan ħolqin ta' pigi ħodor jekk ma jkonniex eh, nies kwalifikati. Għandna bżonn investu fl-edukazzjoni fit-taħriġ biex naqdu r-relazzjonijiet bej il-dinja tax-xogħol u dinja tal-edukazzjoni. U jiena nagħlaq għandna bżonn li eh, nkunu f'kondizzjoni li l-deficienzi potenzjali li jeżistu fis-suq tax-xogħol għandna bżonn ninvestu biex nħarġu dawn. Grazzi. Grazzi ħafna. Fissem il-liberali, Sinjura Hall, għal zoċ minuti, Sinjura President, nistaw namlu ħafna miri biex eh, nitrattaw il-tibdil fil-klima, imma musta nil għom, specialment dawk li jem fit-tul għal-2050, jekk ma ninvestux b'mod tajab u sistematiku biex eh, ikonna teknoloġija sostenibli baxa fil-karbonju. L-Istati Uniti hija kritikata minħabba li ma firmatx tnaqqis tal-emissjonijiet imma l-Unjoni Ewropea Mijiex qiegħda fuq il-livell tal-investiment, m'għandix l-istess investiment l istati Uniti u mingħajr investiment tajjeb il-programmi tas eh, eh, mhux jkunu sostenibbli u mijiet u għaluf ta' e, xogħol fl-Unjoni Ewropea u anka fil-Renju Unit pajjiżi dawn ix-xogħol jintilef imur fil-pajjiżi bħaċ-Ċina u l-Istati Stati Uniti. Jiddispjaċini li l-Kummissjoni marret lura mill-pjan li kellha oriġinali fej kien hemm il-sorsi eh, indikati, tista' tkun aktar ekspliċita il-Kummissjoni dwar il-biljun euro nies ix-xortfall li hemm li semma mill-Kummissarju. U eh, huwa importanti ħafna li jkollna wkoll titjib fil-teknoloġija nukleari, speċjalment fir-rigward tal-iskart tagħha. Aħna eh, minħossu l-em kontradizzjoni fil rigward tan-nuclear fission. Eh, Il-Komissjoni semmija din biss bħala inizjattiva nukleari m'hemmx dettalji dwarha. Grazzi Sinjura Hall fisem il-ħodor il-sur terms għal żewġ minuti u nofsa. <clears throat> Grazzi, Signura President. Dan il-pjan il jisu kaxxa vojta x'memx flus eh, fiha. Rridu naħsbu eh, minn fejn ħanġibu dawn il-flus. U l-arħaġa huwa illi l-istrumenti illi kella il kummissjoni l nir e u l-pjan tal-Kupru u koll anka xi fondi oħra eżistenti lum fil-Bank tal-Investiment Ewropew edin jiġu prioritizzati għal uh, teknoloġiji baxi fil-karbonju li għandhom riskju għoli u mumiex effiċenti. Ġifiri, palissa fis-suq fl-Europa fl-2008 u fl-2009 aktar minn 70% tal-investimenti kienu dwar l-enerġija rinnovabli. Iġifiri, ir-riħ solari u l-biomassa kif jista' jkun illi qegħdin niddiżinjaw din il-pjan li qed jissejjaħ set plan u npoġġu flus fuq livell Ewropew illi jagħti inqas flus lill rinnovabbli u U qed nitkellmu dwar mbagħad il-qabda u l-ħażna tal-karbonju u l-nuklear fission emmek qed imorru eh, ħajmorru eh, l-flus. Il-problema hija lek illi minħabba il-lobbying m'għandniex il-kuraġġ illi nagħmlu l-prioritajiet kif suppost. Anka l-organizzazzjoni eh, tal-enerġija atomika taf xinu ma l-prioritajiet tagħha 55% ta' tnaqis ta' CO2 ġejjin mill-efficienza fl-enerġija. Għal xiex aħna minna ma minna xejn fil-pakkett dwar dan. 35 fil-mija ta' tnaqis ta' CO2 ħajjiġi mir-rinnovabbli u u Issa qed insemmu 10% tal fil-qabda tal-karbonju u fin-nukleari ġifieri aħna fl-Ewropa qegħdin lura f'dak li qegħdin lura minn dak li qegħdin jgħidu eh, l-IEA. Irridu nagħmlu l-efficienza fl-enerġija l-ewwel, <clears throat> għax hawnhekk qed innaqsu l-karbonju mingħajr riskju u mbagħad għandna ninvestu fit-teknoloġiji l-oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Fisem il-li għar il-Sur Chichester għal-minuta u nofs. Grazzi, Signor President jina jidispjaċini eh, dwar din l-ossessjoni fin-naħa xelugija ta' dan il-parlament dwar il-nukleari għax ifisser li għanna żewġ rezoluzzjonijiet illum u dim il-kamra li hija xi ħaġa komuni eh, ħlif fir-rigward tan-nukleari, speċjalment eh, meta għet iqis li din hija l-unika mod li wieħed jista' jipproduċi enerġija biżejjed mingħajr ħafna misani tal-karbonju. Jekk nużaw il-faham u l-fuel, hemm ikun hemm aktar tniġis, irridu nkunu realistiċi dwar kemm konna ta' suċċess fil-rigward tal-miri tagħna fil- rinnovabli. Il-miri kienu ambizjużi ħafna. Fil-fat kiene fallejna 100%. Sadan it-tant eh, irridu nżidu l-forniment tal-enerġija minn nukleari għax tiġa hemmhekk hemm l-akbar forniment tal-elettriku. Ek e-, kif nimxu lejn din it-teknoloġija ġdida għandna bżonn użu ieħor eh, hemm potenzjal fil-enerġija um, eh, ħadra l-wind farms per eżempju barra il-abda tal-karbonju u koll u anka titib fl-effiċenzja tal-enerġija hawnhekk naqbel jien mal-kollega tiegħi tal-Partit tal-Ħodor. Dan kollu però jirrikjedi investimenti kbar u dawk huma fil-fatt il-mistoqsijiet fundamentali tagħna lum Grazzi ħafna Sur Chichester. Fisem l-NGL, Signora Maria Mattias. Grazzi, Signora President, Sur Kommissarju, Sur Ministru. Għana ed illum edin nitkelmu dwar eh, enerġija li eh, ta' minn sorsi li jġeddu U dan huwa miktub fil-komunikazzjoni din hija sfida li aħna l-koll irridu niffaċċawha u essenzjali. Imma minn mibda punt preċiż huwa importanti illi jkun hemm l-affarijiet miktubin b'mod ċari, mhux biżejjed illi jkollna dettalji fuq il-livell finanzjarju imma anke fuq livell politiku, l-effiċjenza enerġetika, il-qabda tal-karbonju, l-enerġija mir-riħ, enerġija mill-xemx imma hemm mezzi oħrajn mezzi kif aħna nistaw innaqsu l-emissjonijiet bħal per eżempju tnaqis tal-użu ta' l-enerġija, mikroġenerazzjoni, distribuzzjoni u modi differenti kif wieħed iqassam l-enerġija mhux bil-fors eh, dan irid isir permezz ta' strutturi kbar Dan il-mod aħna kunu nistaw tassew namlu kontribut. Emżon illi fuq dan is-suġġett ikun hemm iktar preċiżjonijiet, preċiżjoni politika, finanzjarja. Irridu koll nitkellmu dwar punt li huwa essenzjali. Hemm bżonn ta' sħubija, sħubijiet pubbliċi privati bħalli kiku aħna daw nsemmu isu kienu soluzzjoni per eccellenza. Jiena ikollinajt illi ma naf xejn iktar dwar din is-sitwazzjoni. Issa b'dawn il-private public partnerships, kull darba li aħna nitkellmu dwar l-effiċenza fil-qasam tal-enerġija, ma nafux la minn fejn ġejjin il-flus u nkomplu nitkellmu dwar il-private public partnerships. Irridu nkunu nafu min se jħallas, min se jħallas, mhux il-konsumaturi, għax fl aħħar mill aħħar dawn dejjem jispiċċaw ħalsu u dawk li ħalsu l-inqas u mal istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet privati li jagħmlu l-investimenti u minn fuq mbagħad ukoll jiġu imħalsa eh, tal-li jagħmlu l-investimenti għal daqstant jiena eh, naf li il-kont ta' dan kollu se jispiċċa bħalsu l-ġenerazzjoni tal-ġejjeni. Grazzi. Militon, militon, u kirjus eħ. Naddu issa għal eh, kallima individuali, Isur Eller għal żewġ minuti. Signora President, Signori, bħala prinċipju il-kol naqblu illi il-pjan set huwa xi ħaġa li aħna nilqawa u naqblu dwar il-kontenut tagħha b'mod in ġenerali, però hemm żewġ punti diskutibli l-ewwel net f'din il-kamra, speċjalment xi ħaġa dwar dak li qal is-Sur Thomas Thomas huwa li aħna ma nistgħux nagħmlu pressjoni Eh, fuq il-Komissjoni u fuq il-Stati membri jekk noqogħdu nitkellmu dwar l-ideoloġija u noqdu nsemmu il nukleari U naħseb dik hija l-kwistjoni wkoll anke llum meta nivvutaw. Aħna l-ħakna kompromess dwar il- pjan set illi ħanamlu kriterji fih, kriterji ta' promozzjoni, nitkellmu dwar is-sostenibilità u s-sigurtà anka fil-forniment tal-enerġija u kriterji oħra rridu naraw li għandna teknoloġiji tajbin u għanna dan, sfortunatament qed nerġgħu nitkellmu b'mod ideoloġiku dwar il-nukleari. Hija għandna data, veru għandna data, imma din ma tagħmilx differenza għal dan il-pjan set x'nistgħu niksbu b'dan il-pjan setta din eh, sissa għadna ma nafux fid dettall kif se seħħa il- il-konsiderti jirrifletti dwar dawk li dak li jistgħu jagħmlu l istati membri. Il-problema mux eh, se namlu fih dan il-pjan set, imma kif se naraw li konna koordinazzjoni tajba bejn ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-flus li hemm fil-pjan, l-implementazzjoni ta' direttivi, trasposizjoni fuq il-livell domestiku u kif se naqdu dawn kollha flimkien. U kollinejt ngħid li sajkonna jkollna xi pjan set ieħor, imma aħna għana bżon passi tangibli, miżuri tangibli, ma nix noqdu nġildu dwar id-dettalji, għana namlu pressjoni fuq l-Istati membri u fuq il-Kommissjoni biex jissir l-implementazzjoni. Grazie ħafna. Sur Eller, li għadu kem tkellem, u issa emissi Sinjura Ulskov. Grazzi, Sinjura President. Għal xejn, u dun l-affarijiet jekk aħna rridu naqilbu għal rinnovabli, rridu soċjetà smart, rridu nagħmlu investimenti kbar, maġuri u biex nagħmlu hekk rridu naraw li settur privat ikun qed jaqsam ir-responsabilità, speċjalment fir-riċerka fundamentali u anka l-istati membri jridu jinvolvu ruhom aktar u għanna bżon u kol aktar flus minnaħa tal-Unjoni Ewropea, ġifiri il-budget irrit jiġi adattata. Qed nitkellmu dwar l-enerġija mir-riħ, mix-xemx u enerġija oħra bħal daw. Irridu naraw li l prijoritajiet qegħdin tajjeb inċaqilqu il-fondi kif hemm bżonn għax dan huwa l-unika mod biex il-pjan set ikun kredibbli. U anka biex aħna hawnhekk inkunu kredibbli aħna stess, is-sur Davis issa għal minuta u nofs. Il-mikrofonu jekk joġbu. il il-Konsil tlet snin ilu għamel 12 proġett uh, il suppost kellhom jibdow sal-2015 imma s'issa għadna morejna xejn uh, minn dawn iva għandna l-fondi u qed uh, nistennew il-Parlament li japprova daw il-fondi imma ħankonna nistennew sa sena diħla biex naraw li ma proġett jikkwalifika għal daw il-fondi. Il-timetable hija stretta biex nilħu l-2015 il-mira tal-2015. Jiena nixtieq tikkunsidra dawn l-affarijiet. L-ewwel nett l-iskeda tittiġi eżaminata, nistgħu naqtaw il-ġimgħat minna il-ġranet minna u nistgħu nagħmlu pressjoni fuq il-Bank tal-Investiment Ewropew biex inħallu l-allokazzjonijiet illi hemm fid-deċiżjoni illi ttieħdet u kif taddi il-proċedura tal-komitoloġija il-Kummissjoni għandha tagħmel aħbar dwar l-iskeda timetable biex tassikura illi kulħadd ikun jista' jimxi magħha, kulħadd ikollu deadlines. U uh, id-dawmin ħafna ġrabi seħ minħabba il- eh, min ikun qed jiżviluppa il-proġetti. Din tista' tieħu ħafna żmien u l-iskadenza ma nkunux nistgħu nimxu magħha għalhekk nixtiequkom tagħmlu stqarrija lill-Kummissjoni li tinsisti li l-iżviluppaturi li qed ifittxu il-flus japplikaw issa eh, biex ikunu nafu kif ħajntużaw dawn il-fondi. Grazzi ħafna. Is-sur Szymanski għal-minuta. Signora President, Signori, ir-rezoluzzjoni li prezentajna il-lum għawek turi l-importanza tal-proġetti ħodor fuq sigurta eh, fil-forniment tal-enerġija. Aħna għaw fosna li huma kontra l-enerġija nukleari. Imma żgur eh, li din tip ta' mm, teknoloġija ma hemmx emissjonijiet tal-karbonju minna, però xorta nikkritikawha il-riżorsi finanzjari limitati għandhom jiġu inatati lil ċertu teknoloġiji minħabba li huma rinnovabbli. U dan ħalli impatt fuq is-suq jien nixtieq nistaqsi dwar proġetti oħra, l-interconnectors per eżempju. Musa jkonna eh, flus għas-sigurta għall-enerġija, u għalhekk aħna ma naqblux ma din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni sur Karens għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. il kolna nafu illi illi aħna nistaw nsiru dipendenti fuq id-drogi, per eżempju. U l-persuni li kunu dipendenti fuq id-drogi jamlu minn kollox biex jakwistaw id-drogi u nafu illi din it-tip ta' dipendenza mijiex pozittiva jgħid il-kellimi u rridu niġildu kontra taħħa fl-Unjoni Ewropea. Issa, l-ekonomija tagħna għandha l-istess tip ta' dipendenza. u dinija iktarar għax aħna irridu nimportaw il-droga. il droga Iġifiri, irridu namlu xaħġa dwar dan, irridu nsibu il-teknoloġiji, il-riħ, il-biofuels, illi jippermettuna illi aħna ma jkonniex aktar din id-dependenza li għanna bħalissa. Jekk ma ninvestux dawn it-tip ta' teknoloġiji, allura ħankunu aktar u aktar dipendenti u morru aktar allarma ma' żmien. barra minn hekk dawn ir rizorsi qegħdin jonqsu għalhekk il-prezz tagħhom ħajkompli jola. Irridu nipromovu il-kumpaniji żaru medji biex dawn ikollhom vantaġġ u jkunu jistaw jisibu aktar faċli illi jakkwistaw fondi biex jinvestu f'teknoloġiji ġodda. Irridu neħħu l-ostakli għal dan it-tip ta' investimenta. Iridu u kol noħol u bilanċ fil-grids tana ikonna il-mix adattata ta' teknoloġiji differenti u ninkludu aktar il-rinovabli bħal riħ u solar, eh, eh, enerġija ta' xemx. Ma ridux nibqaw nidependu fuq il-gas u fuq il-fuel. Irridu ninvestu f'dawn it-teknoloġiji il-ġodda. Aktar xemx, aktar riħ, aktar biomassa. Grazzi ħafna. Signora Thompson, minuta. Signora Thompson. Grazzi, Signora President. Jena kontenta b'dan il-pjan set li bl-investimenti tijaw se jkunu dedikati li proġetti tal-enerġija biex aħna nilħu lan li fl-2020 ikonna 20% użu ta' enerġija minn sorsi li jġeddu. Zewċ terzi ta' dawn, ta dawn il-flus huma investiti Eh, fil-enerġija li tġeddet bħal l-enerġija mix-xemx, tal reħu tal-biomassa. Imma il-pjan set mhux biss huwa importanti għax jigarantixxi enerġija nadifa, imma anki jippermettilna li nfittxu soluzzjoni għal kriżi ekonomika u soċjali li għaddejjin minna jekk aħna ninvestu bil-qawwi fit-teknoloġija moderna nistaw noħolqu E, xiren ta' eluf ta' impiegi ġodda li jumbat ikunu jitħlu f'dan is-settur ta' enerġija sostenibbli u enerġija li tamel ma tagħmelx sara l-ambjent, però dan jitlob ukoll responsabilità biex aħna niggarantixxu li dawk illi jaħdmu fil-qasam tal-enerġija jkollhom il-possibilità li e, jkollhom taħriġ mill-ġdid investiment teknoloġiku irid ikun akkompanjat b'investiment fir-riżorsi umani. Grazzi. Grazzi ħafna. Sir sur Elwa dal-minuta. Signora President, hemm żewġ punti li jiena rrid nagħmel. L-ewwel investiment fil-karbon fil- l-ewwel net huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tiffoka iktar enerġija u riżorsi fi set plan għall-2020 hemm bżonn li iktar investiment fit teknoloġi b'użu baxx ta' karbonju essenzjali mbagħad irid ikun hemm żieda fl-investiment fis-CCS bħala mod prattiku biex aħna niġġieldu kontra l-bidla fil-klima. Għamnek l-agrikoltura għandha rwol importanti xtaqdi biex aħna nilħu il-mirja l-2020 iktar riċerka fl-investiment huwa meħtieġ sabiex aħna kunu nistgħu nużaw l-agrikoltura u art agrikola biex aħna nilħu il-miri tagħna għall-2020 biex ikun aħna jkollna il nilħu il-miri tagħna irridu namlu iktar investiment f'dawn is-sorsi. Grazzi ħafna, Sinjura Ford għal-minuta. Jiena nilqa din l-inizjattiva biex nitkellem dwar dan l-investiment fil-teknoloġija u baxx ta' karbonju. Jiena nixtieq mod partikolari nara kif qed jintużaw il-fondi Ewropej. Reġuni li nirrappreżenta għandu fond ta' madwar 250 miljun e- euro. Il-prestazzjoni ta' dan il-fond qed jagħmel fil-fatt mhuwiex taqsek tajjeb il-vant tal-Ingilterra anke l-Università ta' Cambridge feqet issir riċerka importanti u iktar minn 250 kontraġġa ġew iffirmati f'dan ir-reġjun tiegħi saru saret riċerka innovattiva eccellenti imma hemm ħafna diffikultajiet għall smes burokrazija nuqqas ta' flessibilità meta jkunu qed jaddattaw għall iżvilupp fix u mbagħad ħlasijiet dew minn fil-ħlasijiet mill-Unjoni Ewropea stess. Meta aħna naraw kif qed jiġu investiti il-flus tal- ta' ċittadini tagħna fil-ġejjieni ejjew naraw x'iżbalji saru fl-modi u naraw li ma nirrepetuhomx fil-ġejjieni. Grazzi ħafna Sinjura Ford għal ġiex żewġ minuti, il-kelim li jmiss. Grazzi Sinjura President. Biex nilqulanijiet tal-klima niddependu fuq strateġija ċara tal-karbonju. Il-teknoloġiji ġodda u strateġiji ġodda jistaw inaqsu l-użu tal-enerġija bi 17% fil-bini mija fil u anka fil-trasport pubbliku. Dan ifisser tnaqis fil-konsum ta' 10% u irrit ikonna eh, politika ċara koerenti biex intejbu l-użu pubbliku tal-enerġija. Għanna bżon standards minimi u anka kooperazzjoni intelligenti tan networks fuq livell eh, Ewropew. Il-Kummissjoni għandha tagħmel proġetti wiesa biex ikonna implementazzjoni uniformi eh, fil-pajjiżi li m'għandhomx dawn it-teknoloġiji. Nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni għandix l-intenzjoni li talloka risorsi supplementali biex eh, bekk tappoġġa il-produzzjoni ta' enerġija baxa fil-karbonju. Għanna bżon ta' politika industrijali ambizjuża u intelligenti li tippermetti lill unjoni Ewropea iżomm il-livell ta' kompetitività internazzjonali li għandha u anke biex tixpruna l-produttività fl-Unjoni Ewropea. L-investiment fil-teknoloġiji bużu baxx ta' karbonju se jgħinu l-Unjoni Ewropea toħroġ mill-kriżi ekonomika u joħolqu madwar 2.7 miljun impjeg minn issa sa l-2020 l-Unjoni Ewropea għandha tinvesti f'inizjattivi tagħha stess fl-enerġija li tiġġedded u jintużaw ukoll dan fil-netwerk Ewropew ehm, elettriku, fil-biomassa, eccetera smart cities u fl efficienza enerġetika tal-bini, specialment id-djar. Jena nishtiq li l-Kommissjoni u l-Istati membri zidu l-budget allokati għall efficienza enerġetika tal-bini u fil- mid-term review għal fondi strutturali nissider il-Kommissjoni biex tam tieħu l-miżuri mixtieqa biex tara li ikun hemm assorbiment taħjar tal-kwota ta' 4% tal-EODF sabiex ikun hemm iktar effiċjenza enerġetika fil-bini u din il-kwota ta' 4% għandha tiżdied bejn l-2014 u l-2020. Grazzi ħafna il-diskussjonijiet dwar investimenti fil- teknoloġiji indaf hija wkoll diskussjoni dwar l-adattament tal-ekonomija Ewropej biex innaqsu l-emissjonijiet. Il-bidliet illi rajna fl-Ewropa f'dawn l-aħħar xhur ituna biex argumenti lil dawk il-xjenzjati dwar l-impatt illi l-attività umana għandha fuq il-klima. Il-teknoloġiji bużu baxta ta' karbonju jipermettunna niżvilupp inħarsu il-klima tagħna u nirħu l-aħjar niksbu l-aħjar riżultati fl-iqsar żmien. Hemm bżonn ukoll li l-investimenti jkunu flessibbli sabiex ir-riżorsi jingħataw b'ċali mod li jirriflettu dinamika tar-riċerka mbagħad kif nistgħu nagħtu mekkaniżmi ta' appoġġ dawn it-teknoloġiji. Fl-aħħar net imbagħad hemm argumenti favur l-investiment fit teknoloġi bużu baxx ta' karbonju imma dan mandux isir għas kapitu tal-politika ta' koezjoni. Grazzi ħafna. Is-Sur Marċikjeviċ għal minuta u nofs. Signora President, il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tal-2008 bit-titlu Nieħdu azzjoni bikrija fil-rigward tal-produzzjoni ta' enerġija eh, sostenibli u bluzu tal-fuels fossili. Din il-komunikazzjoni tajt li għabbażi ta' sistemi li aħna għanna se jkollna problemi fil-ġejjeni il-Parlament Ewropew ukoll uh, indirizza dan il-punt u aħna rajna li il-miżuri li proponit il-Kommissjoni mhumiex biżejjed biex aħna niżviluppaw l-attivitajiet kollha li aħna rridu proġetti ta' dimostrazzjoni li jridu jiġu żviluppati sal-2015 Fuħet mill-punti ta' din il-komunikazzjoni naraw li għamillin inqas 12 minn dawn il-proġetti ta' dimostrazzjoni se jkollhom bżonn il-fondi u kombinazzjoni ta' tlet tipi ta' teknoloġija differenti. Dan ifisser illi biex aħna namlu dan irridu imbijaw madwar 300 miljon kreditu tal-karbonju, ġifiri l-ammont ta' flus illi ġew warba għal dawn il-prodotti ta' dimostrazzjoni se jiddependi fuq il-prezz ta' suq li bħalissa huwa ta' madwar 7 sa' 12 il-biljun euro. Għalek issa bekk nistaw niddeċedu u naraw illi biss sitta minn dawn il-proġetti għas settur tal-enerġija se jkunu sviluppati. Issa il-Kummissjoni u l-Konsil sew se jizviluppaw l-izvilupp ta' dawn se jappoġġaw l-izvilupp ta' dawn il-proġetti. Grazzi ħafna, eh, sinjura Herzog ma jidhirx li edha fil-kamra, nagħti l-kelma l-Sur Helma għal-minuta. Signora President, smajna ħafna ħmerijiet illum dwar l-impiegi fil-qasam tal-ambjent. Il-fat li aħna moħna fil-enerġija li t-ġeddet għeddin jizzidu il-kontijiet li aħna eh, inħalsu, l-prezzijiet li aħna nħalsu għall-enerġija u il-negozji li jużaw ħafna enerġija fl-Europa se jitilqu minn hawnhekk u jmorru f'postijiet fejn il-prezzijiet tal-enerġija mhumiex daqshekk u eh, l-jien Jiena rajt biss studju wieħed formali f'del dwar dawn um, l-impiegi eh, ambientali u li sar fi Spanja u eh, rajna li għal kull wieħed minn dawn l-impiegi li jinħoloq jintelfu wieħed punt tnejn banda oħra. L-unika soluzzjoni għall enerġija nukleari madwar l-Ewropa qegħdin nitkellmu dwar kapaċità nukleari ġdida u din hija ħaġa tajba jekk aħna rrit li konna id-dawl hemm bżonn ta' rinaxximent nukleari u għandna bżonnu ta' malajr. Grazzi. Grazzi, Sur Helme. Is-Sinjura Carvalho għal minuta u nofs. Ir-riċerka fil-qasam tal-enerġija rwol importanti jekk aħna rridu niżviluppaw soċjetà li eh, ma, tuża eh, toħloq ftit emissjonijiet ta' karbonju. L-enerġija trid tkun deċentralizzata sabiex l-industrija tagħna tkun kompetittiva sabiex ikonna soċjetà għanja sostenibbli li tista' tiffaċċja l-isfida tal-bidla fil-klima u tisħin tal- pjaneta dejjem permezz ta' teknoloġija u enerġija li ma tniġġis. Il-pjan set jippermettilna li nilħu dan il-lan imma l-ewwel irid nkunu nafu x'inhi il-loġika ta' interazzjoni ta' l-interventi mill-settur privat u pubbliku livell reġjonali u dak nazzjonali bejn l-investimenti pubbliċi privati fil-qasam ta' teknoloġija nadifa l-Ewropa trid toħloq il-kondizzjonijiet meħtieġa biex tippromuovi investiment privat f'dan il-qasam. Hemm bżonn li dan issir malar kan jista' jkun fil-prospettiva finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u fil-programm qafas ta' investiment fir-riċerka u investiment fir-riċerka eh, teknoloġika, hemm bżonn li nagħtu priorità lill-għanijiet tal-klima u lil ħolqien ta' enerġija nadifa Ekk aħna nistgħu nħarsu eh, il-produzzjoni tal-enerġija u kol ma nolqtux mod negattiv eh, l-impek. Dan il-dibattitu mhuwiex teoretiku irridu naraw il-rizorsi minn fejn se jiġu u aħna nittamaw li jkunu preċiżi il risposti wkoll illum u fil-konsilli li ġejjin ta' 12 u 15 ta' Marzu aħna rridu ngħidu lill-Kummissjoni lill konsilli l-Unjoni Ewropea illi olliet il-bandira qoddim kulħadd għal ġlieda kontra il-tniġġis. E- e- e- Illum trid tkun koerenti jekk ma tridx titlef il-kredibilità u tittamel da kollu li tista' sabiex dawn l-anijiet jintlaħqu aħna rridu nkunu nafu b'mod ċar li jekk aħna nitkellmu dwar enerġija bużu baxx ta' karbonju hija rivoluzzjoni kopernikana għal ġifiri rridu nbidlu ħafna affarijiet irkonna eh, miri ċari u anki rizorsi u strumenti adekwati. Aħna nafu li din ir-rivoluzzjoni Kopernikana trid issir sabiex il-sistema ta' produzzjoni u l-industrija tal-Ewropa tibqa' kompetittiva dan ifisser ukoll ħafna pajjiżi f'ħafna ċentri ta' riċerka, universitajiet, l-intelligenza qed hemmhekk, il-kapaċitajiet qegħdin hemm, ir-rieda qiegħda hemm. Issa aħna rridu nqabdu din il-magna, kulħadd irid jagħmel dan il-Komissarju għal dan, il-Konsil għal dan, l-Istati membri, l-imprenditori, forzi privati, ma jina naħseb illi hemm bżonn illi dan din il- Is-sħobija komplessa titkun involuta fiha l-Unjoni Ewropea wkoll. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Maginis għal-minuta u nofs. Il-koll naqblu illi iktar eh, efficienza enerġetika huwa l-ewwel pass imma jiena irrit niġbed l-attenzjoni tagħkom għal konfużjoni fuq livell politiku u għat ħassib illi hemm fuq dwar il-bioenerġija u f'din il-Kamra fil-Kommissjoni u l-Europa kollha kemmi ħarbet mir realtà tal-bioenerġija meta kellna il-prezzijiet tal-ikel li jolew fl-2007 l-2008 u ma tantx qed nitkellmu dwar ir-realtajiet tal-bdiewa hemm kriżi fil-fiduċja għaliex issa l-prezzijiet naqsu u xorta qatt m'hemmx messaġġ politiku koerenti li qed inwaslulhom dwar l-użu tal-art Fl-Irlanda, per eżempju, aħna il-gvern tagħna qiegħed jaħrab minn din ir-realtà. Araw x'għandha bżonn l-industrija, għandha bżonn ċertezza politika u dak li politiki mhux qegħdin jagħtu hija proprju din iċ-ċertezza. U aħna dan issa qegħdin inħallsu l-ispejjeż tiegħu jekk aħna nitkellmu dwar eh, l-investiment fir-riċerka u r-riċerka ma jrid jagħmilha ħadd għaliex il-deċiżjonijiet politiki ħadd ma jrid joħodhom illa qed naħlu l-ħin. Is-Sinjura Tabajdi. Signora President, Kommissarju, fil-kas tal-Istati membri l-ġodda se jkun diffiċli ħafna biex aħna nifinanzjaw teknoloġija bużu baxx ta' karbonju. Sors wieħed importanti tkun is-sistema ta' Kyoto biex ikun hemm kummerċ tal jew skampju ta' missjonijiet kun opportunità għall europa ċentrali, għall istati Balkani fejn aħna kunu nistgħu nagħmlu eh, l-aħjar użu mir rizorsi klimatiċi. Imma bżonn li konna dan din is-sistema li tkun implementata l kunsill u Kummissjoni għandhom jappoġġawna biex niskuraw illi l-assi klimatiċi li aħna għandna nistgħu nużawhom bl-aħjar mod possibbli. Jiena nifhem u naqbel ukoll li t teknoloġiji l-ġodda jiswew ħafna flus Jena nifmu dan u għalek huwa importanti li aħna niżviluppaw il-teknoloġiji ġodda f'termini ta' il-CAP. Naħseb illi huwa importanti wkoll li dan il-messaġġ jasal nirreferi hawnhekk għall-alf tal-annimali naraw illi aħna naraw xin il-pozizjoni tagħna hemmhekk tipi ġodda ta' um, ta' bidja u teknoloġiji żviluppi fit-teknoloġija hemmhekk ukoll is-sur Sonic għal minuta u nofs. Waħda mill-ola prioritajiet fl-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea hija li noħol u ekonomija innovattiva billi nittrasformaw is-sistema tal-enerġija għabbażi ta' teknoloġiji li juru jagħmlu użu baxx ta' karbonju, teknoloġija li ma tnibnis. 80% tal-enerġija primarja mill-Unjoni Ewropea jiġu mill-fuels fossili aħna tejjibna n networks tad distribuzzjoni u tqassim għal provista ta' l-enerġija minn dawn is-sorsi u it-titjib illi aħna rajna saret ta' bażi tal-gas, zejt u faħam u ma nistawx nbidlu għam l-affarijiet mill-lum għada il-pjan Ewropew għall-enerġija li huwa propju il-bażi ta', kollox huwa pass importanti biex aħna ikonna teknoloġija innovattiva imma dejjem irridu naqżomu f'moħħna l-ispejjeż ta' dan kollu jekk l-Ewropa trid tilħaq il-miri tagħha qatt naqis trid tonfoq iktar fir-riċerka u l-iżvilupp f'enerġija eh, f'teknoloġija li tkun nadifa u sostenibbli rridu nikkoordinaw l-isforzi tagħna u rridu naqdu s-servizzi privati u pubbliku biex aħna nilħu dan il-għan fl li aħna rajna li t-teknoloġija tista' jkollha impatt qawwi fuq il-ħajja tagħna u l-lum għanna opportunità biex namlu passi gbar il-qoddim fil-produzzjoni tal-enerġija rrit ikonna enerġija nadifa iva imma dan li jista' jsir biss jekk il-komunità tagħti biżejjed finanzi għal dan kollu u dawn l-investimenti jisiru priorità. Grazzi fid-dibattitu fuq l-azliet enerġetiċi tal-Unjoni Ewropea hemm ħaġa waħda li ċerta is-sors tal-enerġija l-iktar importanti, l-iktar irħisa u l-iktar sostenibli li għanna hija l-enerġija li ma naħlux għal raġunijiet naturali, storiċi, kulturali u eh, dawn huma modell għat naqis tal-konsum tal-enerġija li jmur ukoll ma l-eżigenzi bżonijiet tal-ħajja tal-lum u jippermettu wkoll sperimentazzjoni l-użu ta' enerġija rinnovabbli b'użu baxx ta' karbonju l-enerġija il-montanji jipprovdu wkoll l-enerġija miż-żona li jiena niġi fl-Italja tipprovdi 12% tal-enerġija li għandha bżonn fl-Italja hemm esperjenza storika eh, fil-bini ta' djar li huma effiċenti ħafna fl-użu tal-enerġija. Hemm ukoll bini djar illi huma autosuffiċjenti fuq livell tal-enerġija u li joħol u jiġġeneraw iktar enerġija minn dik li jużaw grazzi għal teknoloġija illi eh, hija uh, avvanzata ħafna. il montanju għak kuntest uh, eh, eccellenti biex wieħed Eh, jesperimenta bl-użu tal-biomassa, l-enerġija termika, ecc. U anki sistemi ġodda distribuzzjoni tal-enerġija sur Kommissarju, Il-montanja, il-montanji huma mimlijin bl-enerġija, enerġija nadifa, irridu nużawa. U għallek aħna nitolbu l-Kommissjoni biex tikkonvolġi, tinvolvi il-żoni bil-montanji fil-studji tagħha li tara illi hemm ukoll id-dritt illi jkollhom kompens għal dik l-enerġija rinnovabbli li diġa qegħdin jiġġeneraw dawn il-reġjuni l-artiklu 76 ta' trattat eh, jirrikonoxxih dan mżon ta' politika Ewropea fil-muntanji anke fil-qasam tal-enerġija l jena nisiden l-Komissjoni biex timxi fuq il-rakkomandazzjoni tal-rapport Undvalde u tintegra fil-valutazzjoni ta' territorji Ewropej anki il-problemi dwar l-enerġija u l-kapacitajiet tal-produzzjoni ta' reġuni montanjużi f'termini ta' enerġija li tiġġeddet u kostruzzjoni passiva. Il-montani rappresentaw 40% ta' territorju tal-Europa u 90 miljon ta' abitanti sissa kienu meqjusa dejjem bħala zoni zvantagġati. Jekk aħna ikonna politika enerġetika innovativa u koerenti, din dawn ir-reġuni jistgħu jagħmlu tajjeb għal dan il-handicap u jilħqu u jgħinuna wkoll biex aħna nilħqu l-għanijiet tagħna fl-istrateġija ta' 20% eh, sas sena 2020. Dawn l-għanijiet aħna nistgħu nilħquhom jekk ikun hemm rieda politika ċara. Grazzi ħafna jgħan għaddussa għal fazi ta' catch li għandit minn kellima, e kjoġobkom rispettaw il-ħin ta'kom li huwa minuta għal kulħadd. Sur Nikolesku għal ewwel wieħed. Minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, l-Agrikultura Ewropea, ħafna drabi hija konsiderata responsabbli għal zida fit-temperatura fid-dinja, ma din mhux veru. M'għandniex ninsew il-fatt li l-bidja eh, tikkontribwixxi għal eh, l-emissjonijiet ta' CO2, il-ħażna tal-karbonju, investiment fil-tnaqqis tal-użu ta' fertilizzant huma mezzi li li bihom l-bidja tista' tkun involuta. Għalhekk meta nitkellmu dwar teknoloġiji ta' livell baxx ta' karbonju, l-bidja għandha tkun waħda mill-prijoritajiet u m'għandniex nittraskurawha kif sar sissa. Ġifieri l-istrateġija EU 22. Grazzi ħafna il-President, naddu issa għall-Onorevoli Kallenbach. Grazzi ħafna. Kommissarju, President, jena għed titkellem fismi. Jena nishtiq najt li dawk li għedin qoddimi li huwa ħaġa ċara li teknoloġija nukleare mhijiex ħaġa renovabbli. Dak li għandna bżonn nagħmlu hawnhekk huwa nieħdu miżuri li jiżguraw li fi żmien fit-tul ġejjini ta' tfal tagħna jkollhom benefiċċju minnhom aħna għandna bżonn innaqsu l-emissjonijiet ta' karbonju imma m'għandniex nippermettu li dana jsir kost tal-ambjent tagħna għandna bżonn nieħdu l-miżuri adekwati li jippromuovu dan u għandna bżonn ninvestu f'dan għanna nifrankaw eh, nikkonsmaw inqas CO2 u fl-istess ħin nħarsu l-ambjent tagħna il-biodiversità hija importanti qed nitilfu ħafna fiha u għanna nirrispettaw dan biex niżguraw li kull investiment, kull miżuri tieħu nota tal-ambjent u l-ħarsin tiegħu għal-ġejjini ta' tfal tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli. Kalan baħissa naddu għall-Onorevoli Ferreira. Signora Presidente, Signor Commissario, a discussão sobre a transição. Grazie. Grazie ħafna. Aħna m'għandniex ninsaw li diffikulta eh, eh, ma nkunux nistaw nsuperaw din situazzjoni bizmin ħajt żmien eh, skarsita u aħna ovvjament nidependu fuq il-fuels fossili li huma wkoll għajjun għall-industrija tal-kimika u tal-petrokimika. Dan hija ħaġa li nġestjonaw bil-erf irridu attenti u kollox bil-kalma u b'dan il-qafas aħna għandna l-protokoll ta' użu tal-2002 u fl-2005 fil-Portugal ta' diversi pajjiżi, fej diversi pajjiżi li eh, huma uh, jistudjaw eh, studjaw l-użu tal-karbonju, għanna bżon ġestjoni ġusta tal rekorsi u tranzizjoni għal eh, enerġiji oħra. L-Onorevoli Messaros. Köszönöm, elnök asszony. Grazie ħafna, signora President. Jena nemmen nibda b'dan rapport l-enerġija nukleari ma ġiex moti għal post li ħaqqa. Il-soluzzjonijiet huwa enerġija alternattivi solari tal-reħ bioenerġija, dawn huma proċessi twal ħafna u ma nafx hekk ħana ir-riżultati aħna qed nisperaw. Għandna bżonn naġixxu malaj. Nħarsu lejn ġara s-sena li għaddiet tal-kriżi tal-gass u kwestjoni toħra li aħna affaċċati. L-enerġija nukleari hija importanti għall-Unjoni Ewropea aħna u ħafna mill-elettriku nikkonsmaw ġejja minn dik l-enerġija. Għandna bżonn niżviluppaw l-enerġija nukleari u naħseb li hija se nekwa non għandha tħol fir-rapport. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Kelly. Kont nis insegwi d-dibattitu li ħassejt li huwa interessanti ħafna. L-ewwel waħda huwa l-mistoqsija ġiet magħmula minn fejn ġej għall-finanzi jiena naħseb li hemm opportunità hawnhekk biex it-tliet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jingħaqdu esperti mill-Parlament, mill-Kunsill u mill-Kommissjoni bħala steering group biex eh, fitxu l-finanzjar eh, fi sħubija privati u pubbliċi u t-tieni biex ikunu jistgħu jikkoordinaw ir-riċerka eh, għandha tkun Eh, D, ġifiri riċerka, eh, zvilupp u l-qotja. Eh, Għaxin kella, kull professur fl-Europa ħajkun għet jiprofa jgħamil riċerka li ma jkunx koordinat l ħar tal-ġurnata. Grazzi. Fkaristokki politi kirek. Grazzi ħafna. Non è kalli, memx ħagġa li mux posta fl-interpretazzjoni. Ne, mill-li kollox sew. Issa naddu għall-Onorevoli Balzko. Grazie ħafna, Signora President, grazie ħafna ħalli tajt il-kelma rappresentanti tal-Konsil u l-Kommissjoni għallu għaffariet sbieħ dwar eh, emissjoni ta' CO2 baxxi, eh, teknoloġija rinnovabbli, imma ma tkellimniex dwar dak li huwa essenzjali. Minn fejn ġejjin il-flus? Aħna għandna finanzi disponibbli jekk tħares li il-pajjiżi li kienu soċjalisti qabel dawn ġar eh, rispettaw il-rekwiziti ta' Kyoto u marru l-lin u aħna għalek kontenti eh, bis-situazzjoni fil-summit ta' Copenhagen. Daw il-pajizi għandhom intitolat li jbijaw il-kwota ta' CO2. Iżda il-Kommissjoni u l-15 stat membri oriġinali mhux aħħaj għajridux jippermettu l-om jamlu Fil-kas tal-Ungerija qed nitkellmu dwar diversi biljuni ta' florini Ungeriżi li jistgħu jiġu użati. Aħna minn mpen Aħna penjajna nuħna biex ikonna investimenti ħodor, aħna eh, għanna risorsi għal dan u jħasra li l-talbiet tagħna ma mill-oqa. Nizguraw li l-istati membri ġodda ma għek hekk mhumiex ta' tini klassi. Grazie għafna, għadu għall-Onorevoli Bassescu. Grazzi ħafna, waħda mill-għaniet, mill-oġġettivi prinċipali tal-Unjoni Ewropea hija li kollha ekonomija ta' karbonju baxx, ta' livell ta' karbonju baxx. E, e, il-mira l-2010 għal-2020 huwa 20% ta' enerġija rinnovabbli, ma' Rumanija huwa eżiet ambizzjuż huwa 24% skont ċerta studji il-reġun ta' Debroġġa hija wara biss wara il-tramuntana tal-Ġermanja l-enerġija ta' għal potenzjal ta' enerġija mir-riħ. Fil-preżent aħna qed niżviluppaw l-ikbar eh, impjant ta', ta, ta turbina tal-riħ u ħat produċi fuq minn 600 megawatt ta' enerġija rinnovabli. L-ewwel fażi ħat iġi eh, nispiċċaw għal is-sena Eh, meta l-ewwel 139 turbina jibdaw jiffunzjonaw u l-proġett jintem fil-2011 f'żewġ postijiet fil eh, kontea ta' eh, Konstanza. Dan huwa importanti ħafna r-Rumanija. Għaġena tippermettilna innaqsu l-importazzjoni. Grazzi ħafna sur Signor Bassescu. Għandu għassa għall-onorevoli Kansa. Grazzi ħafna. Eh, naħseb li fużewx punti naqblu kompletament. Għanna bżon frankaw, għanna eh, bżon nużaw enerġiji rinnovabli, imma da mhux biżejjed, sinjuri, jekk aħna ma nħarsux li żewġ elementi oħra, ġifieri l-ewwel l-enerġija eh, nukleari, dinna ġat bezzana. Ejja nagħmlu riċerka jgħid l-Onorevoli Kanzjan u għanna kun responsabli f'dan. Aħna nibżaw nitkellmu dwar PPP, eh, ġifiri msħubija bej il-privatu u l-settur eh, publiku. Għax ħafna drabi eh, naħsbu li nisu nibżaw minn dawn it-tip ta' sħubija. Meta wieħed iżomm f'moħħu tip ta' flus li għandna bżonn, naħseb li din hija ħaġa serja. l publiku is-settur publiku għandu bżonn jaġixxi flimkien mas-settur privatu privat u dan s-settur pubblika għandu għandu kollu spiritu ta' intrapriza biex ikollu politika eh, eh, sostenibli. L-Onorevoli Serkle ġat kellem ma jixtieq jagħmel xi kommenti addizzjonali ma kienx fil-qosor ta' il-President. Ich will meine Frage kurz halten. Ähm, wir haben wohlfeile Diskussionen. Ġa, tkellimna ħafna u dawna u ġustifikati kwissjoni ta' gruppi politiċi, ideologiċi, Eh, policy ġodda, tip ta' politika ġdida. Imma mżewġ mistoqsijiet mill-Konsil u Kommissjoni, aħna tkellimna dwar eh, dan għal ħafna żmien, x'inhuma l-istrumenti eh, ħan impenjaw nuħax tip ta' kalendarju għandna u hekk issa plan. Grazzi. Issa l-Onorevoli Turmes imma fil-qosor. jiena mhux qed ħares lej kwestjonijiet ta' natura ideoloġika kemm nispiċċaw qatt naħseb li l-ideoloġija qegħdin fudik in-naħa tal-kamra tal-kamra. Għandna bżonn strumenti hemm flus disponibbli u hemm faċilitajiet biex ir-riskju jiġi mqassam imma għandna bżonn nużaw Eh, l-finanzi biex ninvestigaw l-enerġija rinnovabli. Ma eh, smajt li l-Kommissjoni qed tibblokka da u diġi riċerka matriċ eh, ta' il-flus u preferi żomm il-flus Mbatton fuq ICT iżjed tard. Tista' tgħidilna xagħta fuq ta' Kommissarju. L-affari l-oħra xtaqt nikkommenta fuqha huwa li mill-lider għad baqa' 15% tal-pakkett tal-kubru. U dan il-Parlament riet li jonfoq dan il-flus għandu bżonn jonfoq dan il-flus fuq Smart City. Grazzi ħafna. L-aħħar kellim huwa l-Onorevoli Matula u mbagħad nagħdu l-kelma l-Kunsil Kommissjoni. Grazzi ħafna, President. Illum għandna dibattitu fil-Parlament fuq investimenti fit-teknoloġiji b'livel baxx ta' karbonju. Dana juri li l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq qudiem f'dan is-settur, jiġifieri tnaqqas eh, il-karbonju u l-CO2 għanna rridu ambjent eh, tajjeb u għanna bżon nipromovu riċerka u l-izvilupp u nipromovu soluzzjonijiet għal eh, settur ta' enerġija sostenibli fl-Europa. Għalek għanna nistabilixxu il-bżonnijiet finanzjarji li għanna f'dan il-kamp għanna bżon kompetittività aħjar fil-livell globali huwa essenzjali li aħna nisħu fuq il-potenzjal li hemm għall enerġija ħadra fil-lokal livell lokali u reġjonali. Jiena niġi parti minn Rumanija li għandha għandha potenzjal ġeotermiku li ma ġiex sfruttat ah, għalissa. Uh, Ir-raġunijiet għal dan huma diversi, imma għandna bżonn nagħtu rwol iżej importanti għall awtoritajiet lokali biex ninkoraġixxuhom biex joħolqu msħubija ehm, privata pubblika. Grazzi ħafna onorevoli Patulla, naddu l-kelma issa, naddu l-kelma ma' Surdi Martino Ribe. Grazzi ħafna President, ħadna noto tal tal-kontribuzzjoni tal laqta tal-għodu, ħad gost nisma eh, l ideat li jem fil-parlament huma l-istess li jem fil-komissjoni u konsil u l-konklużjoni li ħanna adottaw għada jituna possibilta li nindirizzaw il-tħassib li ġi li jurejtu dal-ħodu biex inkonna t-nedija ta' daw l-inizjattivi industrijali. Jena inizjattiva li hemm konsens fuqhom li huwa essenzjali biex innaqsu id-dependenza tagħna fuq l-enerġija, biex intejbu l-effiċenza tagħna nkun komplu navanzaw fil-settur eh, eh, teknoloġiku u nkunu nistaw nifacċaw il-sfidi tal-tibdil fil-klima. Inizjattiva li għanna bżon konna biex nżommu l unħor u nħolqu l-impigi. Naħseb li hemm jista' jgħod kontent għax hemm studji oħra li juru li hemm effett pozittiv fuq l-impigi li ħajkun ħafna ikbar fil-żmien fit-tul Jiena naħseb li għanna naplikaw ċerta prinċipju, ċerta prassi komuni li iqawwu l-inizjattiva f'dan is-settur. Dan jfisser li eh, jkun hemm eh, finanzi adekwati u kriterji ta' intervenzjoni pubblika li jappoġġaw l-iżvilupp ta' dan teknoloġija. Eh, tkellimtu ħafna fuq l-aspett finanzjarja li hija tħassib li għandu koll il-Kunsill. Imma m'għandniex hemm ukoll dritt ta' inizjattiva l-Kommissjoni u wkoll eh, il-Parlament għalhekk aħna napplikaw il-sistema ta' finanzjazzjoni preżenti, ma dana kollu rridu nisqu eh, dwar il-bżonn li nżidu il-budget għall-iżvilupp ta' dit-tip ta' teknoloġija u li jkunu prioritizzazzjoni f'dan u din hija ħaġa fundamentali fid-diskussjoni li ħekunem fiħdan l-istituzzjonijiet jitu speċjalment il-Parlament. Kwestjoni ta' sigurezza hija l-Konsil jagħmel kull ma jista' biex jiggarantixxi li l inizjativi ta' Seplan ikollu l-istess eh, appoġġ, ikollu appoġġ tajjeb. Imma fl-aħħar fl-istess ħin jiena rrid infakkar kif għal il-Kommissjoni li in ġenerali hemm ukoll rwol importanti l-inizjattivi privati il ħajjum privat ta' finanzjar li hija aspett li aħna rridu naħdmu flimkien biex l-impatt tal- tal-finanzi pubbliku ikun għal-massimu, jivri ikun hemm impatt ta' li multiplika l eh, rizultat għal dawn l-inizjattivi li da' sekkum importanti għal-ġejjini tagħna. Grazzi. Kittori Ewropajki e Tropi, Mr. Commissioner. Grazie ħafna. Nadi għal-Kommissjoni, please l għunet nir-ingrazzjakom ta' diskussjoni segwejta mill-qrib u hemm affarijiet li aħna ħan isu meta aħna nkun għadin niżviluppaw ix-xogħol ġejjini tagħna. l għunet nixtieq nibda bi studju għassir Wara il-krizi ta' żejt ta' sebejnijat rajna l-entuzjazmu għal-rinnovazzjoni u anka e, eh, fir rigward ta' rispett lejn l-ambjent, però dan dan biss ftit żmien. Eh, wara ftit Eh, l-investiment fil-riċerka u l-iżvilupp u fl-impjieg innaqqas. Il-patterns eh, eh, bidlu u aħna sirna dipendenti fuq sorsi ta' enerġija oħra wara l-krizi fiż-żejt l-investiment fl-R&D kien erba darbit aktar milli kien is-sena l-oħra u mliju huwa twali u fej qegħdin illum wara dak il-ftit eh, żmien ta' approċ responsabbli. Issa qegħdin nirreaġixxu għal bidla fil-klima, għal forniment, sigurtà fil-forniment tal-enerġija, dipendenza fuq għalhekk Naħseb li importanti li uh, eh, aħna naddottaw din il-karta li għaddottajna din il-karta ta' il-strategija l-2020. Għanna bżon industrija nadifa, mux eh, industrija li t-naddaf warajna. Għanna bżon inċentivi, prezzijiet, sinjali tajbin. Rridu nifukaw fuq l efficienza fl-enerġija fuq l-effiċenza fir rizorsi li hija importanti ħafna u li qiegħda kluza fl-istrateġija tal-2020. It-tieni kwistjoni hija l-pjan set li aħna qegħdin niddiskutu. L-estimi kollha li hemm fil-pjan set u l-finanzjar huwa bażat fuq roadmaps Eh, u dan kien xogħol serju ħafna u jekk tħarsu l-proposti li hemm kif qegħdin inħarsu nistmaw il-tiġijiet tal-finanzi għal ġejjieni taraw il-figuri huma eh, Hydrogen 5, l-Smart Cities 11, l-Alleanza l-Enerġija 5 u l-Enerġija Bazika 1, wieħed. U b'kollox dawn huma 75 u jrid ikolli ngħid li aħna eh, inkludejna lil nukleari però mhux il-fusion. Imma qed inħarsu lejn din l-istampa taraw li l-messaġġ tal-Kummissjoni qed juri fejn ħanamlu il-maġġoranza tal-investiment tagħna il-kussjoni jumbatu l-oħraja l-sorsi tal-finanzi u r-roadmaps infusom. Is-sorsi kifet fil-introduzzjoni iridu jiġu minn fejn huma s-sorsi ewlenin, iġifieri mill-industrija u mill-istati membri. Eh, mill-budget u l-perspettivi futuri tal-Unjoni, l-program tal-Kupru, dak tal-ITS u u l-użu ta' strumenti li eżistenti, per eżempju, pal dak tal-bank tal-investiment, dawn kollha jridu jiġu ikkonsidrati. Unbat għanna u kol kustjoni tal-istruttura, tal-investimenti għal dawn eh, l-inizjattivi li jem proposti. Huwa ovvja li l-istruttura tal-investimenti bejn il-pubbliku u l-privat mus se jkunu l-istess minħabba il-falliment, xi fallimenti fissu eh, fil-rigward ta' ċertu teknoloġiji li aħna rridu nindirizzawhom ukoll. Imma jiena nemmen li dan li għandkom qudiemkom huwa każ serju Speċjalment meta nibdow niddiskutu il-perspettivi finanzjarji li jmiss iridu nerġgħu naħsbu mill-ġdid x'inhuma l-prijoritajiet tagħna u kif għandna ninvestu fil-ġejjieni. Mbagħad kwistjoni oħra li xtaqt insemmi hija li bdejna b'ħafna inizjattivi li fdik tal-Smart City. Għed nitkellmu dwar ir-riżorsi effiċenti fil-2010. Ġifiri tasbux illi l-affarijiet li qegħdin insemmu hawnhekk mhux diġà ma bdowx diġà, daw diġà bdow speċjalment fir-riċerka, fl-alleanza ta' riċerka, tiġà ilha taħdem għal xi snin eh, din il-ħaġa. L-aħħar ħaġa li xtaqt insemmi hija li bil-pjan set qed nibdew xi ħaġa speċifika fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Fil-mandat ta' qabel kien hemm eh, kważi ġlida fuq il-riċerka. Fuq livell Ewropew aħna qegħdin nittrattaw eh, b'5% għal eh, fondi għal riċerka. Jiġifieri jekk mustajn nissieħbu flimkien fuq livell Ewropew u mhux niddublikaw ix-xogħol Ah, ma nkunux nistaw niksbu il-suċċess. Tħarsux biss lej il-budget, irdu niġbru l-flus flimkien biex nżidu l-kapacitajiet. Il-pjan set u l-aħjar eżempju li għanna palissa fuq il-programmi konġunti. Naħseb illi mannix eh, nimminaw dak li qed insemmu hawnhekk, hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, nitkellmu dwar il-sħubija privata u pubblika li importanti u nix nsemmi kustjoni li importanti li hija regolament finanzjarju li intom għat id wkoll u li eh, rridu nippermettu li li nieħdu riskju jekk rridu nindirizzaw ċertu kustjonijiet. Ġifiri, aħna għadina appoġġaw żviluppi ġodda fir-rigward tal-set uh, plan għanna l-Alleanza tal-Riċerka Ewropea, l-organizzazzjonijiet tal-riċerka eh, miftuħa jaħdmu flimkien tiġa millum fuq dawn il-kusanijiet ewlenin u l-messaġġ tiegħi ewleni finali huwa li naħseb illi huwa dover tagħna illi aħna npoġġu il-pista politiku wara dan il-programm. Grazzi. Ευχαριστώ πολύ κύριε Thank you, Mr. Commissioner. Għabdisna αγαπητοί συνάδελφοι, έχω Grazzi ħafna. Għandi żewġ mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni f'dan id debattitu wasana fl-aħħar eh, ta' dan id debattitu kien interessanti ħafna u l-votazzjoni issir f'nofsinhar. Mela ngħaddu